Nixtieq niftaħ is-sezzjoni u għandna l-ewwel punt tal-aġenda li huwa rapport ta' sinjura Geringer de Odenberg li jitkellem dwar uh, tfassil tal-liġijiet, tfassil aħjar tal-liġijiet. Mela, naddu għal rapporter. Sinjura għandek sitt minuti jgħid il-President tista' titkellem eh, f'żewġ partijiet eh, erba' minuti għall-ewwel parti u żewġ minuti għat-tieni parti. Però jekk trid titkellem is-sitt minuti f'daqqa tista' tagħmilha issa. Iż-żewġ minuti propjament qegħdin biex tirrispondi għal dak li jgħidu l-kollegi. Għandek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President. Il-prinċipju ta' sussidjarjetà u wieħed li jippermettilna illi noħolqu liġijiet eh, fuq livell eh, tajjeb il-liġi tkun trasparenti, ċara, eh, li tiftijem. Sfortunatament dan mhuwiex dejjem il-każ. Il-liġi Ewropea ħafna drabi ma tkunx preċiża bizzejiet u anka tiġi tista' tiġi interpretata b'modi differenti Għalhekk aħna ħarisna lejn it-trattat ta' Lisbona il-ġdid u hemm artiklu hemmhekk u li jgħid li sa l-Kummissjoni għandha id-dritt illi tara illi l-Istati membri jimplementaw il-liġi b'mod tajjeb inkella isofru sanzjonijiet Riċentement kellem ukoll Barroso dwar dan, irridu naraw li liġi tiġi implementata fil-prattika b'mod tajjeb u irridu naraw ukoll x'inhuma drittijiet tal-Kummissjoni bħalissa hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar punti teknokratiċi biss, kwistjoni oħra li eh, ħarisna lejha hija il- eh, L-implementazzjoni fil-prattika meta liġi tiġi trasposta irridu naraw li liġi tiġi implementata tajba fis-soċjetajiet kollha għax nkella x-xogħol tagħna ikun għal xejn. Kwistjoni oħra hija dik għal-Kummissjoni hija il-monitoraġġ u kif iseħ dan il-monitoraġġ u kif jiġu melba l-ostakoli. Il-Kummissjoni titħares lej il-leġiżlazzjoni fil pratika u trid tagħmel ukoll evalwazzjoni tal-impatt anka wara li titħol leġiżlazzjoni. Jiena din semmejta fir-rapport ħares lej il-kontenut rajt x'set teżamina il-Kummissjoni b'mod partikolari rridu nżommu f'moħħna il-konsekwenzi fuq is-soċjetà ta' dak kollu li jittieħed eh, fil-soċjetà. Eh, per eżempju l-impatt fuq il-suq tax-xogħol fuq l-impjiega u dan kollu fid-dawl tal-kriżi ekonomika attwali. Sissa naħseb fil-passat dan ma seħx. Irrid ikun hemm ukoll eh, ċertezza dwar l-indipendenza ta' dak li jsir biex ikun hemm tfassil ta' eh, aħjar tal-liġijiet irridu eh, eh, niggarantixxuha din l-indipendenza. Il-President qed jinterrompi.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 Mela, jina rrit niġbdilkom l-attenzjoni għall uh, l-indipendenza assoluta għal rizorsi u għall implementazzjoni tajba tal-leġizlazzjoni. Dan eh, din l-entità trid ukoll tara il-rekwiziti u it-talbiet li jsiru minnaħa tal-Parlament. Il-Komissjoni trid tkun involuta f'livelli għoljin. Anka tkellimna dwar l-esperti esterni. Eh, dawn eh, huma importanti importanti ħafna iridu jkunu independenti u ma nafx minix ċerta tgħid il-kellima jekk il-Parlament jista' xi verifika din l-indipendenza. Ħafna ġabi eh, l-Unjoni Ewropea hija assoċjata ma' ħafna burokrazija. Aħna qegħdin inħarsu lej dan il-pis amministrattiv u nixtiequ li jitnaqqas bi 30 fil-mija. Smajt però li hemm każijiet fejn Eh, minħabba il-din dan attentat biex naqs il-burokrazija ta' wkoll il-kwalità. Rridu nassikuraw għalek illi kwalinkwa eh, tnaqis fil pizijiet amministrativi ma jfissrux eh, tnaqis fil-kwalità. Et jisir xogħol mill-gruppi ta' ħidma li huwa pożittiv ħafna wkoll u rridu naraw li il-termini ta' referenza ta' dan il-grupp jibqa' għaddej jiġi estis sal-2013 dawn ukoll qed iħarsu lejn il-punt tal-burokrazija. Nishtiq, anzi, tgħid il-kelma nixtieq eh, nitkellem ngħid ħaġa dwar il-tul fis-seħ tal- trattat u l-fatt illi il-Parlament Nazzjonali, il-Parlament Nazzjonali saw kol għandhom ir-rwol tagħhom. Għalhekk rridu eh, kifet inħarsu lejn l-implementazzjoni. Issa dwar l-inizjattiva tal-ċittadini nfushom miljun miljuni ta' ċittadini eh, edin jistennow u jħarsu lejn ir-ruwol tal-Parlament. Grazzi ħafna. Eh, Tina palabra. Grazzi ħafna, Sinjura Geringer. U naddu issa għal-Komissarju eh, il-rappresentant tal-Komissarju għanzi, Isur Sefkovic. Grazie ħafna, Presidenti, ringrazja l-ewwel ħaġa li Sinjura Geringer ta' rapport eċellenti tagħha Eh, il-Komissjoni taqbel ma' ħafna mill-affarijiet li ntqalu fir-rapport et eh, aħna uġbitna ħafna l-enfasi illi il-Parlament et eh, jagħmel fuq dan din il-regolament il-Komissjoni ħadet passi biex tmexxi prop posti jew ta' revizjoni ta' proposti li issa huma skaduti. Aħna eh, Nixtieq nikkonferma wkoll illi il-Kummissjoni ħat eh, adotta din l-Smart Regulation f'Ottubru u ħan ħanoħorġu dokument fuq il-sussidjarieta u l-kustjoni li tlaqt semmi sinjura Audenberg fil-rapport tagħha. Ħansemmi xi punti ewlenin l-ewwel net naqblu il-kol illi il-regolament għandu rwol importanti ħafna għal sostenibilità tas-swieq fl-istess waqt jiena naqbel mal-rapporter illi Irridu noqdu attenti kif nagħmlu leġizlazzjoni ħalli ma nagħmlux piz zejed fuq il-negozjanti fuq l smis U aħna qegħdin nagħmlu mill-aħjar li nistu biex innaqsu dan din il-birokrazija kemm f'dik eżistenti kif ukoll f'dak li qegħdin nippreparaw. Aħna naħdmu biex eh, Eh, nimxu ma' erba attivitajiet marbuta ma' din dan dawn l-smart regulations għanna l-evaluazzjoni tal-impatt, għan tejbu l-kwalità tiegħu, għan nissimplifikaw il-leġizlazzjoni illi għanna u għan komplu namlu mill-aħjar li nistaw biex il-piżijiet amministrativi jonqsu u namlu reviżjonijiet tal-leġizlazzjoni li hija tiġa eżistenti biex naraw kemm hija effiċjenti. Ehm, dwar eh, dak li ma naqblux miegħu aħna ma eh, eh, nishtiq nsemmu eh, l-entitajiet indipendenti. Palissa aħna kuntenti eh, bil, bdawna eh, l tal-impatt il-parlament il-parlament għandu ir-rwol biex jara l-kwalità u kol tal-liġijiet u aħna nistaw namlu skambju ta' opinjonijiet bejn il-Parlament u il-Kummissjoni. Issa minħabba l-proċeduri ġodda hemm ukoll xi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-casting e, u anka għandhom x'aqsmu ma l-emendi tal-liġijiet. Aħna aħna naqblu mbagħad ma dak kollu mal-kumplament li intqal fir-rapport. Grazzi ħafna. Yes. Signor Commissario, eh, tiene la palabra ora il kollega Tadeusz Svitka. Naddu mela l-ewwel kollega tagħna, is-sur eh, Zwefka. Alafko. għandu ħames minuti. Grazzi ħafna, President. nixtieq eh, jien nifraħ lil rapporter il-kollega u ngħidilha um, grazzi tal-kooperazzjoni eċċellenti eh, hija u tikteb dan il-rapport. Il-ħafna mill kommenti li għamlet il-għamil il-kumitat it-tieħdu. aħna l-ħafna snin eh, kellna esperjenza fil-komunità mbat mal-Unjoni Ewropea u nistaw nikonkludu illi it-tfassil tal-liġijiet fil-Unjoni Ewropea jaħdmu tajjeb, imma jista ikun hemm komplikazzjonijiet minħabba li hemm 27 stat membru il-liġijiet ġodda m'għandhomx jimponu ostakoli e, aħna nixtiequ nassiguraw illi Eh, mm, il-liġijiet tagħna jagħmlu aktar faċli għaċ-ċittadini tagħna biex jifmuha din il-liġi, però m'għandniex innaqsu l-istandardi, anzi għandna intejbu l-istandards u nollu l-livelli saru ħafna bidliet permezz ta' ċatta ta' Lisbona dawn jinkludu il-tfassil tal-liġijiet fl-Unjoni Ewropea għanna issa aktar eh, prerogativi għal parlament l-inizjattivi minnaħa ta' ċittadini u anka naqis fil-piżijiet tal-SMEs. Dawn l-inizjattivi kollha jgħinu l-ċittadini biex ikollhom aktar vuċi anka l-parlamenti nazzjonali. Dan ifisser li ħajkun hemm involviment akbar għaċ-ċittadini u il-parlament jista' jista u koll eh, jati eh, opinjoni tijaw aktar eh, ġenwina fuq il-liġijiet l-evaluazzjoni tal-impatt hija importanti immens u aħna ma naqblux ma' rapporter fir rigward tal-xoli xol illi jaqa fidejn il-Komissjoni. Aħna rridu nasikurraw illi ikunem eh, rapport minn esperti biex jistabilixxu l-ispejjeż. Leġislazzjoni tajba hija garanzija ta' implementazzjoni eh, ta' liġijiet ta' l-Unjoni Ewropea fl-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea u din hija xi ħaġa li hija pjuttost diffiċli. Grazzi ħafna nandu issa għal kellima fisem il-gruppi politiċi għal PPE għanna e s-sur e Baldassare. Tal Grazzi ħafna, għandek li nxaqsam il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea, għanna ħtieġa li nfasslu leġizlazzjoni sempliċi, trasparenti u li tinftija mit-ċattitini tal-Unjoni. Ma nistax ma naqbilx ma l-punti li semmit il-rapporter para il-miri prioritari, bot partikolari rispett għal prinċipi ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, l-importanza li natu l-valutazzjoni tal-impatt u tnaqqis tal-pis amministrattiv Għadak nendu xaqsam valutazzjoni tal-impatt xtaqt najt li il-Komitat Ġuridiku għet jgħadem mutattiv sabiex il-Komissjoni Ewropea tfassal mekkanizmi ta' garanzija u dipendenza ta' l-analizi li saret. Din hija kwistjoni importanti ħafna li nassiguraw standards fuq l-imparzjalità tal-valutazzjoni U l-bekk nkunu qed nżidu l-kredibilità tal-liġi tal-Unjoni Ewropea wkoll tħaffef anka l-proċess li ndax taqsam l-approvazzjoni tal-istess liġijiet jiena nħos li huwa fundamentali wkoll naħdmu favur tnaqqis tal-pis amministrattiv illi ġej mill-liġi Ewropea. L-Kommissjoni Ewropea tixtieq tnaqqas il-piżijiet b'25% sal-2012 dan ifisser żieda ta' 1.4% tal-GDP tal-Unjoni, iġifieri 150 biljon euro. Ħafna mill-piżiet amministrattivi ġejjin mill-Ewropa fil-fatt kienu ġejjin minn nuqqas ta' kapaċità u nuqqas ta' effettività tal-proċessi amministrattivi fuq livell nazzjonali. Eżempju, 72 atti ġuridi komponew 486 piż ta' informazzjoni. B'dan fisser li stat membri kellhom iktar eh, minn 10,000 atti amministrativi dan fisser illi jekk hemm bżonn iktar kontroll meta il t tfassal il-liġi hemm bżonn ukoll kollaborazzjoni aħjar minna tal l-Kunsill u anke minn stati membri individwali. Bħala konklużjoni xtaqt ngħid il kooperazzjoni aħjar mal-Parlamenti Nazzjonali li l-in mi kwistjonijiet li għandhom x'aqs mal-prinċipju ta' sussidjarjetà jistgħu jwaslu għal kontribut deċiżiv sabiex l-Unjoni tkun iktar efficienti u li tkun aktar qrib tal ħtiġijiet tal ċittadini Ewropej. Grazzi. Baldassarri, in nombre di Socialistas i Demokratas tiene Grazzi sul Partazar, issa fisemma il soċċessi Demokratiċi għanna il-Sinjura Lejnier. Grazzi ħafna. Il-rapporter tana Lidia Geringer għamlet rapport ambizjuż ħafna. Daw kollha involuti fl-implementazzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea jafu li l-involviment tagħna ifisser suċċess ikonna eh, ikun hemm titjib fil-effiċjenza trasparenza U hemm żewġ elementi f'dan ir-rapport li huma importanti ħafna l simplifikazzjoni tal-liġi ġifieri tfassil aħjar. Però eh, ovvjament dan ma jfissirx li ikun hemm nuqqas fil-kwalità rridu naraw illi eh, titjipa fil-liġijiet ifisser ukoll regolamentazzjoni aħjar u rridu naħdmu kooperazzjoni bejnietna. Eh, Kwalinkwa mozzjoni għal eh, inizjattiva leġislattiva tiġi analizzata tajjeb isir eh, valwazzjoni tal-impatt u naraw x'impatt se jkun hemm impatt soċjali u anka impatt fuq l-impjieg. Irid ikun u koll il-segwitu Eh, ta' dak li seħ eh, meta tiġi implementata liġi li tkun hemm ukoll garanzija fil-miżuri ta' implementazzjoni fil-passat eh, kellna esperjenzi negattivi f'dan il-qasam, hawnhekk qed nitkellem dwar il-direttiva tas servizzi u anka l-evalwazzjoni tal-impatt li saru fil-passat rridu nassikuraw illi fil-kas il-valsoni tal-impatt inżommu f'moħna l-konsultazzjoni ma l-imsiba soċjali dar tkun eh, eżerċizzju eh, estensiv ħafna u kull kwistjoni soċjali tiġi indirizzata grazzi ħafna issa fisem il liberali għandna l-sinjura tajna l żewġ minuti. President, tfassi l-aħjar tal-liġijiet, ċana nifmu bija din trasparenza aktar eh, huwa importanti ħafna li nimxu mal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Irridu e, e, nagħmlu regolamenti fuq livell Ewropa u jekk dawn ma jistgħux jiġu indirizzati fuq livell reġjonali jew nazzjonali huwa importanti ħafna illi inkunu nafu l-impatt ta' leġizlazzjoni bekk biss jista' jkun riżultati tajbin u innaqsu il-piżijiet il-evalwazzjoni tal-impatt ridu jiġu preparati tajjeb min-naħa tal-Komissjoni. Taħt pressjoni mill-Parlament hemm board indipendenti issa biex iħares lejn dawn l-evalwazzjoni tal-impatt dan il-board għandu jati rendikont l parlament kwalinkwa dispozizjonijiet li eh, konna għandhom implikazzjonijiet finanzjari u jaffettwaw li ċittadini. Jekk l-ispejjeż huma wis għoljin, allura ehm, ma jkunux effettivi irridu nilħu miri sal-2012 biex innaqsu l-ispejjes u ħafna drabi però ikun hemm ukoll piżijiet amministrattivi minħabba l-mod ta' kif l-istati membri jagħmlu trasposizzjoni tal-liġijiet għalhekk irridu naħdmu flimkien biex innaqsu il-burokrazija żejda. Barra minn hekk il-parlamenti nazzjonali irridu jar, jaraw illu jużaw id-drittijiet u setat illi tatihom it-trattat tal-Lisbona. Is-Sinjura Lichtenberger għal minuta. Dank, Herr Kommissar, uh, Grazie ħafna, Kommissarju kollegi. għanna 27 pajjiż biġijiet differenti u dawn jipruvaw jaħdmu fl-imkien u għalek ikunem diffikultajiet u għalek li kienem ħafna kritizizmu fir rigward tal-liġijiet fuq livell tal-Unjoni Ewropea reazzjoni tagħna għandha tkun waħda illi e, kollha fiha elementi importanti, pereżempju l-evalwazzjoni tal-impatt għandhom ikunu tas-sow indipendenti u jkun hemm il-partijiet kollha involuti mhux biss l-industri, il-lobby groups lobby groups imma kulħadd trid tiġi involut. Punt ieħor importanti huwa l-implementazzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri tagħna nafu li hemm diffikultajiet u problemi u huwa f'dan l-istadju Anzi, fl-implementazzjoni eh, li ikonna id-difultajiet fuq livell nazzjonali huwa għalhekk li aħna rridu nħarsu mill-qrib eh, lejn din il-fazi ta' trasposizjoni għandu jkun għati tijib u nassikuraw illi il-ċittadini kollom ġaġa li għed trasparenti, effiċenti u li għed risponda fl-ġijiet taħħom. Il-menti minna ħata ċittadini ħafna ġabi ifisser illi nistaw namlu innovazzjoni fil liġijiet grazzi ħafna. Fisem il-konservativi u l-Isur Karim. Grazzi. L-għanet, nishtiq nir l-kollega tijaj rapporter ta' dan il-rapport u da kollu li dan il-rapport fih. Tfassi laħjar tal-liġi hija sfida ta' importanza kbira għal ġejjieni ta' l-Unjoni Ewropea relevanti għal ċittadini tagħna. Ħafna mill-liġijiet li nfasslu f'din l-istituzzjoni mhumiex sfortunatament perfetti l għanet minħabba regolamenti żejda li aħna rridu nirrispettaw ukoll il-pis ta' amministrazzjoni li huma ta' pis kbir għal l-SMEs u nirrikonoxxi nirringrazzja l-Kummissjoni tal-li tirrikonoxxi dan hemm inizjattivi pjuttost kbar li fil huma ħżiena li sfortunatament aħna qegħdin nippruvaw inneħħu. Huwa importanti illi nikkonċentraw ħafna mill-kwistjonijiet li il-kollega tiegħi titkellem dwarhom l-ewwel net bħala ir-rapporter għal monitoraġġ għall prinċipji ta' proporzjonalità u sussidjarjetà nista' ngħid li huwa importanti ħafna li l-Parlamenti Nazzjonali tagħna ikollhom l-irwol tagħhom fit-tfassil tal-liġi imma mingħajr ma jkun hemm faċilitajiet aħjar tal-interpretazzjoni din il-parti tax-xogħol tagħna mhux se jsir bl-aħjar mod. Dak li għandu xieqsam mal evalwazzjoni tal-impatt, Iva kontent b'dan, il-konsultazzjoni mal-partijiet kollha interessati flimkien ma' sussidjarità dawn għandhom jiġu eżaminati u wkoll nilqa il-fatt li għandu jkun hemm definizzjoni ta' smart regulation. Il-Parlament għandu wkoll jaqsam il-viżjoni tiegħu mal-Kummissjoni qabel ma jkun hemm evalwazzjoni fil-qasir sur rapporter, il-grupp tiegħi jappoġġa il-fatt illi nimxu F'dan ir-rigward iġifieri li l-istituzzjonijiet Ewropej iridu jirrispettaw is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, il-liġi kollha abbozzata għandu jkollha raġunijiet għalfejn dan huwa l-aħjar mod biex wieħed jitratta din il-leġiżlazzjoni. Il-leġiżlazzjoni għandha dejjem ikollha evalwazzjoni ta' impatt aktar indipendenti u dawn mill-bidunet uridu wkoll nassiguraw illi id-deċiżjonijiet jittieħdu kemm jista' jkun viċin iċ-ċittadin. Grazzi. Grazzi ħafna. Fisem li FD għal minuta u nofs. Is-sur Mahin Schmitz. Grazie ħaf. Mange viktige poeng. særlig tak for... Øh, in nirringrazzja il-rapporter, hemm ukoll punti importanti ħafna f'dan ir-report tassew kuntent li qed nara li hemm importanza li qed tingħata lis sussidjarjetà u l-proporzjonalità l-intenzjoni ta' Trattat ta' Lisbona sfortunatament mhux qed tiġi rispettata mill-Kummissjoni l-iskrutinju tal-Parlamenti Nazzjonali dan il-poteri qed jitnaqqas u hija xi ħaġa li kollin niddiskrivija bħala ħasra id-dispożizzjoni tal-Trattat ta' Lisbona li tagħti aktar poter lil dawn il-Parlamenti Nazzjonali mhux qed tiġi rispettata. U qed tiċċajtawx vera ma titkellmu dwar il-yellow cards li jirrigwardaw is-sovranità tal-Parlamenti Nazzjonali. Issa rridu nifukaw fuq l-elementi importanti fil-proċess li ġabeda u nittama li fit-tul l-istati membri se jiġu rispettati aktar u jkollhom aktar drittijiet illa li xinkella se nimx fid-direzzjoni opposta. Grazzi għal minuta u nofs fissem l-enaj Stojanov jek joġbu. Grazzi, President. Nishtiq najt affarijiet li l-kelima ta' qabli diġa semmew l-aktar f'dak li ndu xieqsam mal-poteri tal-parlamenti nazzjonali huma għandhom poteri ġodda bis-saħħa ta' Trattat ta' Lisbona u jistgħu jieħdu azzjoni jekk huma jarfu li hemm xi problema. Wieħed mill-elementi l-aktar pożittivi fit-Trattat ta' Lisbona huwa proprju dan. Imma issa ma nafx dan huwiex biss populiżmu. Jiġifieri li wieħed jipprova jiksab aktar appoġġ għat-Trattat ta' Lisbona. Qegħdin jgħidulna illi il-parlamenti nazzjonali għandhom aktar prerogativi imma hemm proċeduri li jeħtieġu li jiġu implementati sabiex il-kooperazzjoni bejn il-parlamenti nazzjonali tiġi mtejba. Hemm żewġ terzi tal-Parlamenti Nazzjonali li jridu jivvotaw għal deċiżjoni u din hija maġġoranza kbira Attualment però ma naħsibx li dan il-prinċipju jista' jiġi applikat u għalhekk għandna bżonn proċedura uniforma uniformi fit territorju kollu tal-Unjoni Ewropea u dan huwa biss l-unika mod kif aħna nistgħu ntejbu u nsaħħu din ir-regola partikolari. B'hekk nagħmel appell lill Presidenza Belġana sabiex il-Parlamenti Nazzjonali jibdew jaħdmu f'dan il-qasam. L-Onorevoli Massib, żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi, President, din hija kwestjoni illi nitkellmu dwarha, ilna nitkellmu dwarha għal bosta snin issa. Niftakar il-Monika Massoni dan ir-rapport naħseb li huwa rapport tajjeb ħafna u nirringrazzja lill rapporter imma ma rridux biss nifoka fuq litra li hija importanti ma wkoll l-ispirtu fir-report. Jinvolvi x-xogħol kollu tal-partit interessati fl-istituzzjoni, fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Inkella se nirritornaw għal l-epoka fejn biss każ il-kliem Naħseb li l-lum il-kommenti tal-Kommissjoni huma kredibbli ħafna, juru rrieda tal-Kommissjoni, nemmen dak li jgħid Kummissarju u nemmen illi l-isforzi tiegħek jistgħu jiksbu benefiċċji kbar. L-anijiet li hemm msemmija fir-rapport fil-qasir. Ma nistax nara li s-sur ximanski fil-, -fil CTO, bek nagħti il-mikrofonu l-sur Hauser. Grazzi ħafna, Nixtieq nadi komment eh, dwar is-sussidjarjetà. Mnajr dubju il-politika fil-prinċipju għanda isseħ kemm fuq il-livell lokali kif ukoll reġjonali u hawnhekk il-tfassil tal-politika tista' tiġi konsidrata anke miċ-ċittadini il għaliex tkun viċin tagħhom. Dan huwa il-pont kollu tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. U hekk inti trid tiġġustifika dan il-prinċipju għandek bżonn argumenti bbażati fuq kriterja ta' kwalità u kwantità biex tagħti evidenza għalfejn il-politika għandha tiġi mfassla fuq il-livell Ewropew miflok dak lokali. Dan ir-rekwiżitu għal ġustifikazzjoni però mhux dejjem jiġi rispettat. Ħafna drabi tkun tista' tara informazzjoni li tindika li din il-ħidma dan diġà jsir fuq il-livell nazzjonali bekk ma nix argumenti ċari biżejjed għalfejn dan għandu jsir fuq il-livell Ewropew minn flok dwar id-dritt ta' skrutinju għal prinċipju ta' sussidjarità skont it-Trattat ta' Lisbona naħseb li dan l-iskrutinju huwa biżżejjed ma naħsebx li l-Parlamenti Nazzjonali għandhom biżżejjed poter u naħseb li dan id-dritt ta' skrutinju huwa biss eh, meta wieħed jipprova joqgħod jinħeba. Nitlob il-Kummissjoni biex taħdem iktar biex il-prinċipju ta' sussidjarità tirrispettaħ iktar. Ma nistax nara lil Childers, bekk naddu għal-kellim li mis, issur kux nuski għik joġbu. Grazzi ħafna nixtieq ningrazzja rapporter tal-rapport verament tajjeb nixtieq ngħaddix il-kummenti tiegħi dwar dan. Il-Kummissjoni matul l-aħħar snin għamlet eh, biċċa xogħol tajba importanti biex tajjeb tejjeb il-regolamenti legali. Ħafna drabi però ma nkunux perfetti fix-xogħol tagħna anke mal-Kummissjoni u naħseb li għaw parti minn din l-istituzzjoni li tara l-affarijiet differenti dak li rigwarda tfassil aħjar tal-liġi. Però rigward il-ħidma tal-grupp ta' ħidma biex innaqsu il-piżijiet amministrativi taħt il tmexija ta' Einun Stoiben, hemm punt li jiena ma naqbilx miegħu li qed imsemmi fir-rapport u idin jassejħa li nżidu n-numru ta' uffiċjali li jaħdmu għal kumitat dwar l-evalwazzjoni tal-impatt nistgħu ngħidu dan il-kumitat fl-opinjoni tiegħi billi jkollna l-kumitat tagħna stess biex nevalwaw l-evalwazzjoni tal-impatt u nejn dan jgħin in dan il-kumitat u ma jkollux ukoll impatt fuq l-infiq ta' dan il-Parlament. U bekk nkun għadin nejdu mod serju id-dan il-komitat. Grazzi. Menix nara xi kollegi minn tagħna li talbu l-mikrofonu naddu issa għal catch di għaj kontribuzzjoni tal-minuta u wara din il-minuta nkun qed nieħu l-mikrofonu lura is-sur mexxaru xie jogħġbok. Grazzi, President. <laughs> Ma pronunċajt li xismi tajab. Nishtiq l għanet najt proset li rapporter anka l-Komissarju tal-appoċ tijaw. Jek bis tal-Trattat ta' Lisbona tħalna fera ġdida tal-kooperazzjoni istituzzjonali li rwol tagħna sed bħala Parlament huwa iktar importanti u iktar responsabiltajiet u importanti li nużaw kull opportunità li għandna disponibbli biex nassiguraw li nagħmlu suġġeriment biex tfassili tal-liġi jkun aħjar. Għandi żewġ punti li naħseb li huma importanti u dan huwa dwar l-SMEs u dawn kif jistgħu jiġu involuti fil-monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-liġi. Rridu nassiguraw li għandna raġunijiet tajba għal tfassil tal-liġi rridu ikollna wkoll l-amministrazzjoni tajba u rridu wkoll nassiguraw li l-ħidma tal-Parlament tiġi faċilitata u naħseb li dan u l każ sada dan ir-rapport. Rridu nħarsu lejn l-istituzzjonijiet u l-Parlamenti Nazzjonali kif jistgħu jikkooperaw aħjar frar, fi frar, kellna pożizzjoni li adottajna li tippermetti li l-Parlament biex ehm, ikun jista' jsegwi aħjar dak kollu li għandu x'jaqsam ma tfassil aħjar tal-liġi. Grazzi. Il-kellem li jmiss, grazzi, President, Kummissarju. Kummissarju, inti tixti tfassil aħjar tal-liġi ma l-protokoll mhux qed jaħdem. Minn mindu trattat ta' Lisbona daħal fis il-Kummissjoni għamlet referenza għamlet 26 ehm, inizjattivi li referitom lil parlamenti nazzjonali. 27 e stat membru tal-Unjoni Ewropea. Irċevew 52 toġiba, ġifiri 7% b'kollox. Kien hemm mill-Awstrija, minn Franza, mill-Ċek sanet, mill-Italja, 15 mill-Parlament Portugiż, ma il-Kummissjoni għandha informazzjoni dwar kif il-parlamenti reġjonali ġew involuti fl-adozzjoni tal-opinjoni? Is-sur Rubik jek Grazzi, President. Mod globali, nampoġġa il-kontenut tal-rapport il-Parlament Ewropew u l-Unjoni Ewropea kollha kemmi jixtiequ li jkun hemm l-osservazzjoni u r-rispett ta' drittijiet tal-bniedem barra mill-Unjoni ma rridu wkoll nassiguraw li dan isir fil- fl-Unjoni stess fl-opinjoni tiegħi hemm nuqqas ta' kontrolli dwar kif dokumenti fl-Unjoni jittrattaw il-rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Fit-2 ta' Ottubru l-Latvija jiena membru tal-Parlament kont membru tal-Parlament hawnhekk se jkollha elezzjoni elezzjonijiet parlamentari u hawnhekk mhux se jkun possibbli il-mikrofonu inqata' minant il-President. Il-ħin tiegħek għadda, is-sur Paxka jekk jogħġbok. ċer l-ewwel nett nilqa' fatt illi il-kumitati tal-Parlament din jikkonsidraw il-legalità tal-Unjoni li tant hija komplikata nirrealizza l-fatt li din hija ħidma verament diffiċli jella li hemm differenzi kbar fis-sistemi legali tal-istati membri tal-Unjoni. Ħafna drabi dan ma jkunux kompatibbli. Is-sitwazzjoni però m'għandix tnaqqas iċ-ċertezza legali ta' ċittadini tagħna. Biex naqdu aħjar flimkien il-legal Is-sistemi eh, legali tal-Unjoni kif ukoll tal-Istati membri u dawk bejnietom irridu nassiguraw illi l-proċess tal-sussidjarità ikun ħafna iktar trasparenti u tajjeb u anka aċċessibbli għal ċittadini tagħna. Il-President għata l-mikrofonu. Sinjur Brosh, jek joġbo? Il-proċess leġislativ kif inhu wettaq minn dan il-Parlament isu jagħti poter lill-individwi. ħafna drabi kollok amendi fl-aħħar minuta membri ta' gruppi kbar m'għandhomx għalfejn inkwetaw illa li xumma jimxu skont l-istituzzjoni id-direzzjonijiet tal-gruppi tagħhom. Ma dawk li kollom eh, ġudizzju ehm, indipendenti fil-gruppi politiċi żgħar ħafna drabi joqogħdu jistennew id-dibattitu u mbagħad il eventwalment ikunu assenti u jkollhom l-opinjoni personali tagħhom imma dan mhux il-mod kif istituzzjoni demokratika għandha taħdem. Grazzi. Għanna ħames kellima fil kgdi għanna żewġ kellim oħra però m'għandniex problema bil-ħin u bekk nagħtihom il-mikrofon ukoll. Nixtieq ngħid proset lir rapporter il għaliex ir-rapport huwa verament tajjeb. Tfassal hawnhekk titratta l-ħtieġa li jkun hemm leġiżlazzjoni tajba Meta ikonna dawn it-tip ta' rapporti, meta il-leġislazzjoni tiġi adottata, tkun diffiċli ħafna minħabba l-lingwaġġ biex iċ-ċittadini jimxu ma dak li jkun jagħti isir. Anka wkoll ikollok ħafna termini li huma legali u ċittadini ma jifmuhomx. Ir-riżoluzzjonijiet li aħna għandna rigward il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem ta u koll għandhom din il-problema u bekk għandu jkonna inizjattiva dwar kampanja biex nikdbu b'mod ċar, b'mod li jinftija miċ-ċittadini kif se nipproduċu dokumenti li jkunu ċari u li ċ-ċittadini sibuha faċli jifmuhom. Grazzi ħafna. L-aħħar fuq il-lista tiegħi is-Sur Boxka. Is-Sinjura Boxka. Grazzi ħafna ċer, komissarju, Analizzajt naqra d-dibattitu tagħna nirringrazzja ħafna lil kollega tagħna Geringer tar-rapport u lil Sinjur Ċovċovic ukoll tal-diskorsi tiegħek. Naħseb li huwa tajjeb ħafna illi l-Kummissjoni stabilit grupp ta' livell oli li jagħti wkoll parir lill-Kummissjoni dwar il-kwistjoni tal-burokrazija. Kull pajjiż għandu l-kultura tiegħu. Imma Emma Steiger, politiku Ġermaniż, ċer ta' dan il-kumitat, għamel biċċa xogħol tajba ħafna, illa lix il-burokrazija kif qalu trid tiġi limitata anke fuq il-livell nazzjonali mhux biss tal-Unjoni. Naslu fit tmiem il-catch DI, nagħti jisa l-mikrofonu lill kummissarju biex wieġeb għad-dibattitu grazzi. Thank you very much. Uh, Grazie ħafna, Sur President, għan niprofa nirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet fil-ħin allokatalija. nett taqt nirringrazzja lill membri kollha tal-Parlament Ewropew għall impenn qawwi tagħhom sabiex ikonna tfassil aħjar tal-liġijiet għaliex dan hu l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom bżonn. Sanna ringrazzja wkoll ir rapporter tagħna għal fatt li l-esta taħdem fuq valutazzjoni tal-impatt, aħna naqblu miegħu bħala kommissjoni u nittama li komitati oħrajn barra tiegħek ukoll se jkun qed jaħdem b'mod eh, bil-mod kif timtu intom għal valutazzjoni tal impatt taħna ħan nipruvaw namlu dak kollu li nistgħu sabiex intejbu il-kwalità tal-valutazzjoni tal impatt u sabiex noħorġu bi proposti validi għal liġijiet intqal ħad gost nara fil-rapport li hemm bżonn nistudjaw l-impatt ta' propost ta' emendi ta' proposti. X'ħafna drabi jkun hemm proposti li jistgħu jinbidlu permezz ta' emendi sinifikattivi li jiġu adottati b'mod li iżejjed. Għax dan jista' jtep il-leġiżlazzjoni jew id-dajjef ukoll. Jiena naqbel perfettament ukoll ma' dawk illi qalu illi hemm bżonn valutazzjoni imparzjali. Danu li qed nippruvaw niksbu fil-Kummissjoni qed naħdmu mill-qrib mal-Grupp Stoiberg għandna board b'saħħtu ħafna illi qed daħal kultura ġdida bil-mod kif taħdem internament il-Kummissjoni il lingwaċu għacħar ċar ħafna u aktar minn 30% tal-proposti il qed jaslu qudiem il-servizz qegħdin eh, jiġu rifjutati biex ikun hemm kwalità aħjar fil-leġiżlazzjoni l semmiż naħseb iddiskutejna jumejlu fuq kemm importanti li naqsu l-piżijiet speċjalment tal-intrapriżi żaru medji sabiex ikun jistgħu jbenefikaw tassew mis-suq eh, uniku jiena nishtiq nirrapporta għalkom illi dan il-an illi naqsu bi 25% bizzita minn stigli tal-2012 zgur ħan nirħuwa. Jider li l-iskadil il-ħin għal darboħla xaqt nir-ingrazzja l-rapporter għal-rapport ta' kwalità olja ħafna u anka għal membri ta' Parlamentari Ewropej għal kontribuzzjoni ta' ħomsa biex ikonna liġijiet aktar effiċenti. Sur Sefkovic. Il-Komissjoni mandiġ limiti ta' ħin xtaqt ninformak. Tistaw telimitaw li l-kom infoskom? Mandiċ nuqat najdlek imma tajjeb il-kommissarju kol jirrealizzaw li l-ħin tagħhom huwa limitat sabiex jilimitaw ruhom fid-diskorsi tagħhom u jużaw il-ħin b'mod moderat. Grazzi ħafna Sur Sefcovic. Naddu issa għal rapporter Sinjura Geringer de Odenberg.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 kienet qed ħares lejn Ewropa 2020. Imma bla dubju, dana kollu sejjejna intejbu il-leġizlazzjoni u għanna opportunità hawnhekk mill-rappreżentanti tal ħaddem tal-ħaddiema u organizzazzjoni differenti kellna kontatt magħhom u l-koll qbilna fuq pożizzjoni legali għandna konsens fost il-gruppi politiċi. Grazzi ħafna kollegi għal kooperazzjoni tagħkom. Kienet kooperazzjoni eċċezzjonali xi ħaġa li mhijiex tant komuni hawnhekk. Għan votaw fuq dan aktar qudiem illum u xtaqni l-grazzi għal darba l kulħadd. Lidia, grazzi por su i felicidades por su trabajo. Grazie ħafna, Onorevoli Geringer, għal xol tijak. Dan l-intervent nistawna l dibattitu għawnek